Eh, Bahar iswet u fil-Mediterran. Grazzi. Dibattitu malu, nivotaw għada f'nofsinar, is-seduta li mest tkun għada mit-8 sal-satejn, un-bat sal-11 ta' filaxija. Il-seduta issa mitmuma lejli tajja il-kulħat.